Issa, il-rapport Proust Kars 2020 lejn l-industrija tal-karozzi Ewropea b'saħħitha kompetittiva u sostenibbli. Naddu l-kelma l rapporter għal erba' minuti. Uh, Madame la ħafna, Signor President, Signora Komissarju, jekk nidilkom li l-industrija tal-karozzi għaddeja minn krizi minn preċedent naħseb li din eh, għastib temnuni ma hija realtà dan is-settur minn qabel mal-2007 eh, sofra ħafna ġifiri nizel b'ħafna miljuni <clears throat> Imma nafu li din hija 4% tal-PIB din l-attività ekonomika. Anki jiddependu ħafna minn reġjuni Ewropea minna għandek 12 miljun ta' postijiet ta' xogħol imma għandna ukoll it-teknoloġija għax 80% ta' riċerka dejjem għandhom il-, il <coughs> din l-industrija implikata. L-industrija ehm, tal-karozzi hija indikatur tal-istat tal-ekonomija tagħna illum il-popolo poplu Ewropej verament qed jitħasseb dwar il-produzzjoni tal karozzi fil ġejjini Għalhekk id-deputati Ewropej, rappreżentanti diretti tal-poplu bil-fors kellhom jindaħlu f'din il-problema. Aħna kienet biċċa xogħol u kellna raġun nieħdu fiha. Kenna l-pjantazzjoni Kars tal-2020 li inbeda f'Novembru tal-2012. Dan ix-xogħol kien kienet biċċa xogħol tajba bħala puntatlu u nixtieq nirringrazzja l viċi President Ġani fuq il-dan għal dan ix-xogħol. Anki il-proċess tal-Kars tal-2020 huwa wieħed twil, imma l-pjantazzjoni eh, xorta rridu nżidulu eh, ċertu valur miżjud biex ikun validu. il rapport tal-lum għandu din l-ambizjoni waħda li nirkomandaw soluzzjonijiet innovanti biex verament naraw li dan is-settur ta' karozzi jieħu spinta qudiem għandna żewġ sfidi qudiemna fuq medja qasira ta' żmien u l-urġenza biex dan is settur noħorġu mill-ċirku vizzjuż tal-kriżi u fuq medda twila, twila ta' żmien iridu naraw li aħna naġixxu biex għawa fl-imkien u mhux mod divizif. L-Ewropa trid taġixxi, l-Ewropa trid trid tipproteġi għalhekk din ar-rapport jinsisti fuq numru ta' punti l-ewwel net biex l-approċċ tal-Kummissjoni ntejbuh tidentifika il il-kapacità żejda tal-produzzjoni u naraw eżattament fejn eh, din il-kriżi ta' dan is-settur li ma tantx isimhom fil-pjantazzjoni. Mbagħad ukoll hemm eh, bżonn li tkun hemm regolamenti iktar ċari u iktar prevedibbli għall-industrija biex ikun hemm iktar investimenti. <clears throat> L-industrija trid naraw li ma terriqx qabel noħorġu b'normi ġodda li jifraġilizzaw iktar l-expertise teknoloġiku huma l-vantaġġi kompetittivi tal-Ewropa bżonn għalhekk ninsistu fuq dak li nafu nagħmlu l-aħjar biex verament il-kompetitività tagħna tkun sostenibbli. Aħna ninkoraġġixxu il-flessibilità tax-xogħol abbażat eh, fuq dialogu soċjali u orientazzjoni mill-ġdid u anki il-fatt li ma nitilfux is-savoir fer tal-impjegati Aħna qed nitolbu wkoll biex il-regoli insaħħuhom biex il-kompetitiva kompetitività mhux ġusta naraw eżattament kien sibu l-kaptu. Dan huwa kompromess dan ir-rapport li kien hemm maġġoranza tal-voti fil-Kumitat tal-Industrija u għada meta nivvutaw favur ir-rapport nkunu qegħdin nuru li mhux għax il-ġlida hija diffiċli ma nistgħux nirbħuha. Nirringrazzjakom. Grazie, onorevole Kelly. Grazie, onorevole Kelly. Grazzi, President. Jena għed nħu gost ħafna li għed diskutu del kwistjoni l-lejla għalix vizavi l-kwistjoni li jena diskutej ftit ilu il-politika tal-espazju, il-numru ta' impiegati fl-industrija tal-karozza huwa aktar għoli 12 il-miljun. Joħloq 4% tal-prodott gross domestiku imma dan il-numru beda jonqos f'dawn l-aħħar snin minħabba l-kriżi ekonomika. Is-sena l-oħra 12 miljun karozza nbijaw ħames snin ilu 7 miljun nbijaw. Għalhekk huwa importanti li konna pjanta azzjoni sabiex niġġieldu din il-kwistjoni u nittama li dan il-proġett ikompli. Irdu nenfasizzaw fuq l-Ewropa pala bażi ta' produzzjoni l-iktar fir-rigward tal-karozzi karozzi siguri u effiċenti f'termini ta' enerġija jatuna vantaġġ meta mqabbel mal-pija tad-dinja. Nifraħ l-rapporter. Grazzi l-Onorevoli Mikolazik. Grazzi, grazzi tal-li għaddejt il-kelma, Sinjora President. L-industrija tal-karozzi għandha rwol importanti fl-iżvilupp ta' ħafna reġuni fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk tikkontribwixxi għal ħolqien tal-postijiet tax-xogħol. Il-kompetizzjoni fid-dinja turina li jekk l-industrija tal-karozzi fl-Ewropa iżżomm il-qada, il-pożizzjoni internazzjonali tagħha trid tisfrutta aktar potenzjal tagħha u tiffoka fuq riċerka u l-innovazzjoni l-iktar fis-settur tal-innovazzjoni ambjentali hemm ħafna aktar titjib x'ista jsir. L-istrutturar mill-ġdid illi jiġi diskuss ta' sikwit jeħtieġlu ħafna attenzjoni tal-istati membri individwali f'koordinazzjoni ma' l-Unjoni Ewropea. Sabiex tiġi miġilda l-influenza negattiva fuq l-impjiegi. Jien nixtieq infakkarkom ukoll li l-Istati membri jistgħu jużaw il-fondi tal-Unjoni Ewropea għal istrutturar mill-ġdid u fil-perjodu ta' programmazzjoni ġdid hemm fondi allokati għal dan il-għan jiena nemmen illi l-industrija tal-karozza tal-karozzi tista' ssir aktar kompetittiva u fil-ġejjin ser tibqa' tkun lajn ta' kull kabbir u ħolqien ta' impjiegi. Grazzi. Presidenta, Komissarja, eh, Ponente. Kas 2020 un plan. Grazzi, kellim għalaj mis. Kars 2020 huwa program ta' azzjoni Ewropew għall-industrija tal-karozzi sostenibli u b'saħħi din naraw tkabbir minn wieħed sa tnejn fil-mija imma din naraw telf, rajna telf kbir fl-imoddi u telf kbir ta' postijiet tax-xogħol. Hemm differenzi fost l-istati membri dwar l-għajnuna mill-istati li tinata il-pajizi ta' nofsinar huma dawk l-aktar li soffrew fl-Unjoni Ewropea. Għanna erba pilastri riċerka żvilupp kummerċjalizzazzjoni, il-marketing u investiment fil-kapital uman. Irridu Narblu id-domanda l-ġdida l-ġejjeni modelli ġodda karozzi li jaħdmu b'enerġija nadifa u fejn hu possibbli ir-riċiklaġġ. Id-dialogu soċjali huwa partikolarment importanti u permetta l industrija tal-karozzi sabiex tkampa dan irridu nużaw aktar fil-ġejjeni. Grazzi, kellem li mis. Grazzi, President, mill-perspettiva tal- Renju il-pjantazzjoni karos 2020 l industrija tal-karozzi għandu potenzjal sabiex jgħati spinta kbira l pjanijiet tal-gvern sabiex jgħinu l-produtturi pal Jaguar u Land Rover sabiex jikkompetu f'termini globali jista' pl l-ambjent tan-negozju jgħati spinta l riċerka u l-iżvilupp irid issawwa irridu nsawru l-industrija tal-karozzi u għandha tibqa' kompetittiva fuq livell globali u kol hemm bżonn ta' dekarbonizzazzjoni għat trasport fit-triq. Irridu ngħinu riċerka u l-iżvilupp sabiex nagħtu daqqatit lill-industrija tal-karozzi fl-Ewropa sabiex jużaw enerġija aktar nadifa jkunu aktar kompetittivi fl-istess ħin jiena sodisfatt ħafna illi ħafna minn dan il-programm il-pjantazzjoni ta' l-Kars 2020 huwa simili għall-istrateġija ta' Vince Cable fir-Renju Unit li huwa dak ta' Driving for Success fej jitejjeb l-ambjent ta' negozju u kruċjali li livelli nazzjonali Ewropej jaħdmu flimkien u jieħdu azzjoni sabiex jgħinu l produtturi tal-karozzi anke fuq livell globali. Grazzi. Grazzi. Il-Kummissarju Reding. President. Ir-rapport tas-Sur Proust huwa ta' valur immens. Għaliex jurina kemm hi importanti l-industrija tal-karozzi għal-Parlament Ewropew. Il-Kummissjoni Ewropea taħseb l-istess ħaġa u permezz tal-pjantazzjoni tagħha turi r-rieda tagħha illi l-industrija tal-fetturi tarġa' titpoġġa fil-qalba ta' tkabbir. Fir-rigward tal-implementazzjoni tal-pjantazzjoni tal-karozzi, tal u l-industrija tal-vetturi jina perswaza li dan huwa eżempju li nebbaħna juri kemm proċess koordinat jista' jwassal għal bidliet strutturali dan il-pjantazzjoni proattiv tejjeb il-koordinazzjoni bejn is-servizzi tal-Kummissjoni il l-partijiet interessati regolamentazzjoni intelligenti per eżempju. Il-Kummissjoni żgurat illi l-ebda piżijiet, l-ebda pis mhux meħtieġ ma kien ser jitpoġġa fuq spallej l-industrija. Aħna minna leġislazzjoni fej kien hemm bżonn ta' prevedibilità għal settur. il komissjoni ta' importanza għal proċedimenti tal-approvazzjoni tat tip sabiex jiġu allineati mar regoli internazzjonali ħalli jsiru aktar effettivi u jitnaqsu l-piżijiet mhux meħtieġa u spejjeż għall-industrija. F'dan ir-rigward il-ħidma dwar ir-reviżjoni tad-direttiva qafas għal l-awta vetturi edha bħalissa tinsab għaddejja. Vetturi ta' enerġija nadifa, vetturi ħfif, impatt kommerċali. Huma sfidi li jista' jkollna qudiemna u għalhekk aħna adottajna l-pakkett għal enerġija nadifa l-iktar fil-komunikazzjoni dwar l-istrateġija alternattiva tal-karburant u direttiva dwar l-użu ta' infrastruttura ta' karburant alternattiv fuq livell ta' stat membru għandhom lan sabiex jiffaċilitaw l-iżvilupp fis-suq uniku għal karburant alternattiv għat trasport fl-Unjoni Ewropea kollha dwar ir-riċerka u l-iżvilupp. U aċċess għal fondi intom tafu illi l-Kummissjoni Ewropea fl-2013 preżentat proposta għall-inizjattiva ta' vetturi li ħarsu l-ambjent sabiex tagħmel kofinanzjament fir rigward tal-enerġija safja u il- il-karburant alternattiv Kosme budget ta' 2.3 biljun għal 2014-2020 ser jirrappreżenta sor ewlieni ta' fondi għal l-SMEs fuq livell Ewropew. Jien nixtieq nikkonkludi billi ngħidilkom illi aħna bdejna naraw kif nistgħu nwaslu kars 2020 lil lin mill-2014. L-istrumenti illi għandna jeħtieġ illi kollhom strutturi paralleli fuq livell nazzjonali u reġjonali u aħna qegħdin naħdmu eh, id fit mal-industrija sabiex nilħu kol dan il-an. Grazzi, grazzi Komissarju Reding. Id-dibattitu wassa mallu u ser nivvotaw għada fil-11 u nofs. Seduta li jmiss ser tkun dik ta' għada it-tlieta mit-8 u nofsa satej u mit-tlieta sal-11 ta' bil-lejl. L-agenda ġiet ippubblikata u